bis-sessjoni, bis-seduta li kienet eh, imwaqfa sa l-ewwel qabel ma nibdew bil-votazzjonijiet għandi aħbar x'naqsam magħkom il-bieraħ kien hemm seba' persuni li fis-Sawdi Arabja kienu kundannati għal mewt u naħsbu li fil-fatt hemm ħafna u ħafna protesti li qed isiru fuq livell internazzjonali u eh, dawn il-protesti iżda kienu njorati u dan nies kienu kundannati xorta waħda l-mewt.